Segretar Generalsekretär der Vereinten Nationen. Aziz Ġenerali ta' Ġus Mauda, huwa pjaċir kbir għalina illi nistgħu nagħtuk merħba u nirqgħu fostna għal darbohra hekk fil-Parlament Ewropew. Surban, jiena nixtieq illi natik uh, merħba wkoll anka l-mara tijak li ġiet hawnhekk ta' għal Għadar l aħħar ilha 50 sena illi kienet imwaqfa il- ġlus maquda mill-1945. Issa l-ġlus maquda hija waħda mill-iktar organizzazzjoni importanti għal kooperazzjoni internazzjonali. U aħna qegħdin naraw illi hija importanti ħafna għal regoli internazzjonali u l-standards u hija xi ħaġa li żgur l-istituzzjoni miżgur ma nistgħux ngħixu mingħajra, speċjalment tal-għanijiet tas-sigurtà internazzjonali. Sigurtà internazzjonali hija medda aktar minn qatt qabel bħalissa u l-ġnus maquda għandhom rwol importanti ħafna u ewlieni fis-soluzzjoni tal-konflitti u hekk għandu jkun dan jipprovdilna wieħed mill-lodda illi aħna għandna bżonn sabiex insibu soluzzjonijiet paċifiċi. L-Unjoni Ewropea u mod partikolari l-Parlament Ewropew jaqbel ma l-anijiet u l anijiet tal-organizzazzjoni tal-rappresentanti sur Ban Ki-moon. U anka f'dak l għandu xieqsam il-bidla tal-klima, ġlida kontra il-ġuħ, l-edukazzjoni għal kulħadd, it-kabbir ekonomiku dawn huma kollha importanti, importanti li nibdew bi proċessi paċifiċi illi verament għandna bżonn b'mod urġenti bħalissa. Aħna il-Parlament Ewropew żgur nista' nitkellem fissem kulħadd aħna nixtiequ li nappoġġawk bissieħ allura għandi unur kbir sur segretarju ġenerali, illi nilqaw kunatik merħbawek f'din id-dar tad demokrazija fl-Ewropa, tniħu gost ħafna illi jien għandi l okkazzjoni li għattini darba qed nistiednek sabiex tindirizza lil din il-kamra. Nħalli fidejk kif Your Excellency, Mr. Martin Schulz, President. Onorevoli Schulz, President tal-Parlament Ewropew, onorevoli membri tal-Parlament, il vici President tal-Unjoni Ewropea, Kommissarji, Sinjuri, jiena onorat nħossni onorat li qed nindirizza lil dawk li jirrappreżentaw li ċittadini Ewropej. Nixtieq nifraħ l-Sur Schulz talli irċiva il-premju Charlemagne għax-xogħol illi hu għamel biex jipromuovi id-demokrazija u biex il-Parlament Ewropew issa huwa eqreb lejn iċ-ċittadini tiegħu. Dan il-Parlament jirrappreżenta diversità ta' kulturi u tradizzjonijiet li għandhom twemmin uniku li aħna nkunu aktar f'saħħitna u nkunu aħjar jekk naħdmu flimkien. Intom għandkom ir-wol importanti ħafna fl-aspetti kollha tal-aġenda tal-ġnus Magħquda. L-Unjoni Ewropea hija pilastru għal kooperazzjoni internazzjonali għal paċi, żvilupp u drittijiet umani. Il-ġinus maquda ma tistax tagħmel dak li tagħmel mingħajr l-appoġġ l parteċipazzjoni u l-impenn li jagħti il-Parlament Ewropew. Aħna grati ħafna għal l-impenn li intom turu magħna. Sinjuri, jiena illum nixtieq nitkellem fuq tlet sfidi li għandhom xaqsmu ma' xulxin u li għandhom bżonn l-attenzjoni kollettiva tagħna l-ewwel net li nevitaw li kollna estremizmu it-tieni indrizzaw l-sfida ta' migrazzjoni u t-tielet illi nibnu dinja sostenibbli għal kulħadd. Eċċellenzi, sinjuri, l-ewwel il-żieda fl-estremizmu u ta' teddida għal paċi dinjija u għas-sigurtà. il-mod li bih qed jiġu attakkati il-persuni ċivili dawn il-gruppi dawn huwa ta' teddida għal paċi, ġustizzja, tolleranza u dinjità umana. Et jinqeret ukoll il-wirt kulturali li huwa attakk ieħor fuq l-umanità jiena ninsab ħidma mal-Parlament Ewropew biex nindirizzaw dawn l-sfidi. Jiena ser nippreżenta l-pjan ta' sena tal-ġnus maquda biex nevitaw l-estremizmu violenti fl-Assembleja Ġenerali aktar tard din is-sena. Il-pjan tagħna fuq tul ta' żmien għandu jiffoka fuq il-governanza inklusiva, responsabilità, rispett lejn valuri universali kif ukoll id-dialogu fost il-komunitajiet li nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u stat ta' dritt huwa essenzjali. Irridu dejjem minżommu f'moħħna ir-responsabiltajiet li għandna aħna billi nevitaw illi nwiġbu għal dan it-tip ta' terrorizmu għal inkari l-affarijiet imorru għalar. Irridu nagħtu s-seta li żgħażagħ farietu ġuventur. U eh, nħarsu kollin dawk li parteċipaw fil-qasam tal-edukazzjoni u oħra f'soċjetà tagħna u nħarsu lejn dak li iwassal sabiex dawn it-tfajl l ġuventur jispiċċaw jiġu radikalizzati tant li jkunu lesti illi jagħmlu ħsara lil ħaddieħor jew inkella jkunu lesti jitilfu ħajjithom stess matul dan il-proċess dan l-estremizmu violenti naraw ukoll f'dak li jsir minn Daesh, Boko Haram, al shabab u setet oħra u gruppi terroristiċi oħra. Dan jidher ukoll fatti razzisti u diskors ta' mimeda, inkluż minn figuri politiċi u ċertu partiti politiċi. Minoritajiet u l-immigranti huma fost dawk l-aktar li jiġu immirati, ejja naħdmu fl-imkien biex nindirizzaw dawn l-elementi kollha fleruq tagħhom. Il-membri kollha tal-Parlament, eh, eżis sinjuri, l-isfida tal-immigrazzjoni hija ta' tħassib għalina l-koll. Mediterran għal l-xlok tal-Azja ħafna nisa u rġiel u tfal qegħdin jitilfu ħajjithom f'dawn il-vjaġġi perikolużi biex jaħarbu dis-sena 1800 ruħ tilfu ħajjithom fil-Mediterran fil-Mediterran 20 darba aktar mis-sena l-oħra. Nofsom qed jaħarbu mill-gwerra u l-persekuzzjoni jew abbuż ta' drittijiet umani u għalhekk huma jikkwalifikaw protezzjoni internazzjonali bħala refuġjati. L-Ewropa għandha rwol importanti ħafna xtaqdi u għandha responsabilta kollettiva biex tieħu azzjoni. Huwa importanti il-priorità prinċipali tagħna għandha tkun insalvaw il-ħajjiet. While we need Uh, to see more effective law enforcement. Fil-waqt li rridu jkun hemm aktar azzjoni ta' nforzar tal-liġi kontra dawk li traffikaw l-immigranti u l-kontrabandisti, rridu wkoll alternattivi sikuri għal dawn il-vjaġġi perikolużi kif ukoll mezzi legali bħal resettlement u anke vizas ta' xogħol u ta' studju. Jiena kont fl-Irlanda jumejn ilu u iltqajt ma' persuni mis-Sirja, mill-Afganistan, mill-Myanmar u anke mill-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Fejn huma issa għandhom ħajja ġdida li għalkemm xorta fija d-diffikultajiet tagħha huma sabu dar ġdida u għalhekk huma grati għal daqqa titilli tajnijom. Naf li jem ħafna aktar eżempji madwar l-Europa u għanna bżon aktar minn dawn l-eżempji bħalissa dal-ħodu. Jena kelli opportunità li niltaqa ma tifla ta' disa snin Sirjana illi irnexxila taħrab l-atroċitajiet u l-vjolenza fil-villaġġ minn fejn kienet ġejja. Jiena din ħaġa tant emozjonatini meta i kienet qed tispjegali u tajdli x'inhija l-ħolma tagħha. Jiena inkoraġġejta u għatla biex ma taqtix qalba illi id-dinja kollha hija miegħek, il-ġnus maquda u l-Unjoni Ewropea qiegħda miegħek u mal-familja tiegħek. U mal-poplu Sirjan kollu. Din kienet waħda mill-aktar esperjenzi emozjonanti għalija. Onorevoli membri tal-Parlament, jiena nilqa u il-ġust maquda tilqa il-proposti tal-Kommissjoni Ewropea għal politika ġdida tal-immigrazzjoni. L-aħbar tal-Kommissjoni l-lum għal proposta tal-rilokazzjoni ta' 40.000 persuna li qed fittex għażil huwa pass fid-direzzjoni il-tajba jien nixtieq ninkoraġixxi lilkom l-Istati Membri biex turu turu eh, kompassjoni u tuqu biex ikun hemm sim ta' responsabilta. Jekk naqsmu responsabilta, dan ifisser li l-Unjoni Ewropea jekk naqsmu responsabilta bejnietna, jkun ifisser li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tindirizza l-influssi ta' migrazzjoni fl-waqt li fl-istess ħin tkun qed tagħti eżempju l raġuni oħra tad-dinja li għandhom sfidi simili. Il-ġnus maquda il-Kommissarju Olli tar-Refuġjati kif ukoll l-Organizzazzjoni Internazzjonali l-Immigrazzjoni ser ikomplu jaħdmu mal-mexxejja Ewropej biex nindirizzaw il-kriżi tal-mod illi nirrispettaw id-drittijiet umani u da stat ta' dritt. Inħarsu anke wkoll hemm pajjiżi ta' ta' destinazzjoni, ta' transitu u ta' oriġini. Irridu naħdmu biex intemmu dan il-konflitt u il-falliment li qed jiġru li minħabba fihom ħafna persuni ħallew pajjiżhom aktar minn żmien it-tieni gwerra dinjija. Rridu naħdmu lkoll flimkien fl-Ewropa u madwar id-dinja biex innaqsu l-istigma u diskriminazzjoni kontra l-immigranti. L-Ewropa għaddejja minn tkabbir bil-mod tal-popolazzjoni u għalhekk għandna popolazzjoni li dejjem qiegħda tixxieħ Għalhekk biex iżżomm id-dinamizmu ekonomiku tagħha l-Ewropa teħtieġ l-immigranti. Il-storja ta' wara l-gwerra tal-Ewropa turi eżempju ċar ta' kooperazzjoni għal paċi u l-prosperità. Is-suċċess tal-Ewropa sar dik li ħaġa li tiġbet l-immigranti leja. U għanna nimxu ma, ma prinċipji dwar kif għanna nwieġbu għal dan il-fenomenu. Intom, tatu eżempju li l-komissar sul-bqija tad dinja sinjuri, ippermettu li issa naddi biex nitkellem fuq it-tielet sfida globali li fuqa aħna niddependu bħala viżjoni Ewropea billi f'din is-sena għall iżvilupp sostenibbli qed nimxu fuqha. Din hija sena ta' azzjoni globali fl-2015 għandna tlet opportunitajiet storiċi biex id-dinja timxi fitri sostenibli u, u ta' prosperità. L-ewwel f'Lulju għanna nġeddu l-sħobija globali fil-konferenza internazzjonali dwar il-finanzjament tal-iżvilupp fad-disa baba. Pajjiżi żviluppati għandhom responsabilta illi jagħtu il-finanzjament biex jitnaqqas il-faqar u indirizzaw il-tibdil klimatiku. L-ODA l-għajnuna għall izvilup se tibqa' bħala parti mill-aġenda tagħna mod partikolari għal dawk il-pajjiżi li huma l-inqas żviluppati u stati żgħar li qed jiżviluppaw li għandhom bżonn appoġġ kontinwu. Jiena nixtieq nifraħ lil dawk il-pajjiżi illi irnexxilhom jilħu lan ta' 0.7% tal-prodott domestiku tagħhom l-allokaw ħalla assistenza l-iżviduq l-izvilupp, inkluż 0.2% għal l-inqas pajjiżi żviluppati fid-dinja. Jiena nixtieq inħeġġeġ il-pajjiżi oħrajn tal-OECD biex isegwu dan l-eżempju. Nilqa' ukoll deċiżjoni tal-bira mill-Istati Membri Ewropej biex jerġgħu wedu l impenn tagħhom għal dan il-għan u nixtieq li saħħu l-isforzi tagħhom biex dan lan jiksbuh malar kemm jista' jkun. Fl-istess ħin nafu li l-għajnuna l-iżvilupp waħedha mhix biżejjed irridu ikun hemm li jkun hemm aktar finanzjament minn sorsi differenti kemm pubbliċi kif ukoll privati. Ir-responsabilità fundamentali għal finanzjament tal-iżvilupp sostenibbli edha fidejn il-gvernijiet. Għalhekk irridu nappoġġjaw li s sistemi ta' taxxi nazzjonali ġusti u effettivi. Iridu wkoll li jkun hemm aktar kooperazzjoni ta' taxxa internazzjonali kif ukoll niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa u flussi finanzjarji illegali. Ir-riżultati ta' Addis Ababa se jkunu kruċjali biex ikollna eh, ikollna aktar moviment lejn aktar moviment il-qoddim fil Settembru fil New York ser nizviluppaw ukoll aġenda ta' wara l-2015 u nizviluppaw MDGs ġodda li jista' sen sejħulhom SDGs eh, miri ta' żvilupp sostenibbli. Dawn se jkunu fokati fuq iċ-ċittadini tagħna u favur ċittadini tagħna il-pajjiżi kollha jridu jibdlu l-ekonomiji tagħhom biex itemmu l-konsum li mhux sostenibbli u ċertu mezzi ta' produzzjoni. L-Ewropa tista' tkun fuq din biex tagħti eżempju ta' ekonomija li timxi fuq livelli baxxi ta' karbonju. F'Pariġi il-gvernijiet rridu iġeddu l-impenn tagħhom biex ikollhom ftehim tal-konferenza fil-konferenza tal-klima f'Pariġi. It-mexxija Ewropea hija kruċjali biex ikollna ftehim ambjentali li jippermetti li l-Ewropa tkun tista' tiġġestjona r riski klimatiċi, ittejjeb il-prosperità tagħha u s-saħħa s-sigurtà, inkluż l-enerġija, s-sigurtà tal-enerġija. Permezz tal-impenji nazzjonali u permezz tal-politika eh, tal-enerġija, l-Unjoni Ewropea edha tħejji triq għal futur binqas karbonju għal ċittadini tagħha u għad-dinja tagħna. Nixtieq nirringrazzja l-Unjoni Ewropea talli kienet fost dawk tal-bidu illi ħarġu b'dawn il-miri f'Marzu ta' din is-sena u anke grazzi għal kontribuzzjonijiet ta' ħafna stati membri li taw kontribut tagħhom għal font ekoloġiku. Għalhekk f'Pariġi għandu ikun hemm proġett biex ikun hemm mobilizzazzjoni tal-100 biljun dollaru fis-sena sas-sena 2020 u dan il-finanzjament, dan il-font irrit kun qed jaħdem qabel Pariġi biex nejnu l-istati żgħar, l-gżejjer żar u l-pajjiżi naqsu mu żviluppati kif ukoll l-Afrika. Jiena nitlob l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw li dan iseħħ. Nixtieq nitlob ukoll l-appoġġ tal-Unjoni biex infasslu u nwasslu pakket għal dawk il-pajjiżi l-aktar dajfa inkluż il-pajjiżi gżejjer żgħar u dawk li qed jiżviluppaw u nindirizzaw it-tħassib tagħhom bħal klima u l-iżvilupp. Dan il-pakket jifoka mod partikolari fuq il-finanzjament, l-adattazzjoni u l-enerġija. Fl-aħħar nixtieq inħeġġeġ l-Unjoni Ewropea biex dejjem tibqa' jkollha miri għoljin fil-kuntest ta' ftehim ta' Pariġi kemm permezz ta' tisħiħ tal-miri tal-2020 kif ukoll illi konsidra miri aktar ambizzjużi wara is-sena 2020. Thank you for your support. Grazzi tal-appoġġ tagħkom. Honorable members of the Parliament. Sir President, membri onorevoli ta' dan il-Parlament. Aħna qegħdin niċċelebraw ċelebrajn anzi f'Marzu l-anniversarju tal-bidu tal-organizzazzjoni tagħna. Il-paċi u l-prosperità joffru simbolu konkret ta' dak li jista' jintlaħaq anka wara l-ikbar erda possibbli. Aħna ngħixu f'dinja komplikata ħafna u diffiċli. Iżda qegħdin ngħixu f'dinja li toffrilna ħafna opportunitajiet ukoll u intom fost dawk il-gwardjani ta' din ir-weda. Intom dawk li tistgħu iċċaqlquna lejn din id-direzzjoni ta' din ir-weda. U għandkom il-mutura dispożizzjoni tagħkom jiena Inħedġiġkom sabiex tkomplu timbuttaw il-qoddim permezz din il-magna b'saħħitha ħafna li għandkom għad dispożizzjoni tagħkom. Flimkien jista' jirnexxilna illi aħna nipprovdu ambjent aħjar għal din il-ġenerazzjoni u l-ġenerazzjoni tal-ġejjin. Grazzi ħafna tal-rwol ta' tmexxija li ħadtu tal-mod ta' kif tiddefendu d-demokrazija u tal-ispirtu ta' servizz li intom qegħdin tikkontribwixxu għal xogħol importanti li għandkom li tirrappreżentaw il nis tal-Ewropa. Nirringrazzjakom tal-li tappoġġaw ukoll l-ideali u l-valuri tal-ġnus maquda u grazzi tal-li tittuni l-opportunità li nkellimkom illum hawnhekk. Eżis membri onorevoli tal-Parlament nixtieq li nimxu id fit ħalli din id-dinja nagħmluha aħjar għal kulħadd. Ħalli kulħadd relevant minn fejn ġej u fejn twilet ikun jista' jgħix f'dinjità u ma nħallu l-ħadd barra minn din it-tip ta' dinja nixtiequ noħolqu. Din hija responsabilità morali u politika tagħna lkoll fis-seklu 21. Ingrazzjakom ħafna ta' tmexxija l-potenzjali din turu. Grazzi. Vielen Grazie ħafna segretarju ġenerali. Inti tifhem sew bil ġermaniż ma sibx li għandek bżonn traduzzjoni. Jiena naħseb il-punti li fil-fatt semmejt inti huma l-punti li għanqlu lilna wkoll U aħna verament nixtiequ nirringrazzjaw tal jattini darba jgħat iżżur il-Parlament Ewropew. Segretarju Ġenerali, nixtieq ngħidlek il membri tal-Parlament Ewropew Nissa ngħidu dan fissem il-kollegi li jixtiequ jirringrazzjaw li ġrus maqudas da mhux biss anke lilek personalment minħabba li aħna nemnu li inti verament tirrappreżenta l-idea li aħna nistgħu nikkoperaw fil-paċi flimkien. Allura l-darboħra nixtieq ngħidlek grazzi kbira minn qalbi lilek personalment sur Ban Ki-moon.